f'xi biftit, maġġoranza kbira biftit astenzjoni. Tista' ngħaddu biex nivvutaw fuq proposta għall-approvazzjoni tal-ħatra tal-Gides Xemetta biex tkun membru tal-Kommissjoni Ewropea. Nishtin fakkarkom li nomina ta' dan il-kommissarja ifisser eh, li ħajjiħu post il-sinjura Rebiskajte li issa saret president tal-Litwanja. U jina naħseb li taqblu miħaj jekk nifraħa lil-sinjura. Din hija votazzjoni nominali. Mela, fett niftaħ il-votazzjoni.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 għanna votaw 461 favur 347, 47 kontra u 67 astenew. Mela, il-proposta għaddiet. Issa, il-punt li jmiss fuq l-agenda tagħna, ovvjament aħna nifirħu l-komissarju il-ġdid, il-punt li jmiss fuq l-agenda huwa votazzjoni għal eh, mozzjoni għal deċiżjoni għall-approvazzjoni tal-ħatra ta' Sur Pavel Sametski bħala membru tal-Kommissjoni biex jieħu post eh, Sinjura Danuta li issa saret kollega tagħna. U li kienet eh, kummissarju eh, politika reġjonali Dina wkoll ħadkun votazzjoni sigrita, mela, niftaħ il-votazzjoni Hanno votato tutti? Kulħadd vota. Votazzjoni għal 474 eh. vot, 360 favur, 80 kontra u 34 astenew. Mela, mozzjoni għaddiet, nifirħu l-persuna konċernata. Issa imis mozzjoni eh, għal deċiżjoni dwar l-approvazzjoni tal-ħatra ta' Sur Karel Dagucht bħala membru tal-Kommissjoni biex jieħu parti biħu post is-Sur Louis Michel. Niftaħ il-votazzjoni, votazzjoni segreta għal darba oħra, votazzjoni fetħed. Hanno votato tutti? Kulħadd ivvota. Votazzjoni għal qed. L-għanna 472 vot, 385 favur, 53 kontra u 34 astenew. Mela għaddit. Nif, nifraħ lill-Kummissarju l-ġdid. Bene. Adesso c'è mezz'ora dedikata a... Mela, issa jmiss għanna nofsija għad diskorsi ta' minuta. Li suppost idumu minuta. Għanna l-istat verament twila ta' talbid biex jamlu dan il-diskors mill-lider kullħat il ixti għajċa ħaġa u għanur għal dal-parlament, ma evidentement ma nkunx nista nat il-possibilta li jitkellem l-kulħat għax inkella indumu sija u nofs minn flok in-nofsija li hija allokata għal dan għal din il-parti. Mela nagħti l-kelma il-sur Sean Kelly.